il-President tal-Konferenza tal-Presidenti ta' Kumitati jgħid li ma kien hemm lebda objezzjoni fuq il rakkomandazzjoni tal-Kumitat Juri li eh, ma jkunx hemm lebda oppożizzjoni għal eh, att delegat. Jekk lebda grupp ta' deputati ma jġib oġġezzjonijiet, il-rapport se jiġi konsidrat approvat. Inkella se nivutaw fuq. U din il-rakkomandazzjoni hija disponibbli fuq il-website tal-plenarja. Il